Grazzi tassew, President. Grazzi lill-membri kollha tal-Parlament Ewropew li taw semhom għandan dan Jiena grat tassew l mistoqsijiet tagħkom bla ebda eċċezzjoni jien mill almu tiegħi biex nwieġeb kemm jista' jkun għal dak li staqsejtuni. Ma nistax jiena nħoss l-entużjażmu irrida sabiex inwetta il riżultati Fuq dak li ġie fdat lili mill-Kummissarju President Juncker. Jiena nemmen li aħna nistgħu nkunu mexxejja fil-tkabbir ħadrani, fl-enerġija li tiġġedded dan nistgħu nagħmluh billi niżviluppaw l-industrija tagħna fl-Ewropa. Billi insibu ftejmet kummerċali aħna nistgħu niżviluppaw industrija Ewropea. Jina nemmen li bħala Ewropej nistgħu niżviluppaw netwerks tal-enerġija u grids li huma interkonnessi kollha kemm huma u koll li joħolqu suq intern trasparenti. Hekk ħan nipprova u ħan nistinka sabiex nikseb. Flimkien mal-Viċi President għal kompetittività Olimpijki ħajġi żgurat li jkun hemm koordinazzjoni mal-kummissarji l-oħra iżda l qabel kollu senjuri jiena nittama nkun nista' nserraħ fuq il-Parlament Ewropew. Dejjem ħankun lest naħdem magħkom. Jiena kont membru tal-Parlament għal 13-il sena naf xriet il-Parlament meta jien kont membru tal-Parlament u jekk intom taf dawni jiena hekk ħanamel vizavi intom dejjem ħankun disponibli li tkun trasparenti li tinżomkom marfin. Ħaġa għandha tkun reċiproka. Irrid nimpenja ruħi għal evalwazzjoni tampat tal-proposti kollha u biex dan namlu b'mod serju u rigorus. Biex dan isir irridu naraw l-impatti ambientali, soċjali u ekonomiċi, l-konsultazzjoni ma' ċittadini għandha tkun għaddej għal ħin kollu, għandha tkun fundamentali għal ħidmitna. Il-Parlament jien irridu involut bisħieħ fit tfassil tal-proposti tal-Kummissjoni diġa mill-bidunet. Irdu naħdmu id fit biex insibu il-kompromess importanti li neħtieġu ħalli nindirizzaw l-sfidi komplikati li għanna irdu nkunu fitmun fil-bidla tal-klima. Irdu nitkellmu bleħen wieħed fis-samis tal-klima. Irdu ninnegozjaw bleħen wieħed meta aħna nixtru il-karburant. Irridu nuru l-Unjoni Ewropea hija xi ħaġa aktar mit-total tagħha kollu kemmu aktar minn 28 stat membru. Meta tingħaqad il-Kumitat għall-industrija, l komitat għall-Ambjent, intom il-kol familjari għanna personal eccellenti fl-Unjoni Ewropea, l-aħjar imħuħ fid-dinja jaħdmu għall-Unjoni Ewropea. Irridu nxamru l-kmiem, nibdew naħdmu, mod koordinat, naf li min għandu xi dubi dwar il-għaqda ta' dawn iż-żewġ portafolli, imma lija din hija opportunità għaliex diġà mill-bidunet ikonna inizjattivi bilanċati, inizjattivi ambizjużi dejjem għandhom ikunu ambizjużi. Jekk naħdmu flimkien aħna ħan niksbu riżultati dak li huma l-akbar problem li qed tiffaċċa l-Unjoni Ewropea, il-ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni jistħoq ilhom ambjent li jkun imżewwa, diversifikat, ma jistħoq ilhomx katastrofi kkawżati mill-bidla fil-klima. Imma għanna persuni edha fl-Europa, eluf ta' persuni edha u bekk irridu nġeneraw l-impiega għanna 25 miljon persuna edha u biex dan jisir irridu u biex ikun hemm tkabbir irridu nieħdu miżuri apposta u bilanċ diffiċli. Diffiċli nsibu, imma jiena nimpenja ruħi hawnhekk quddiemkom nixtieq nikseb riżultati blajnuna ta'kom u l-kooperazzjoni ta'na il-kol għal darbohra jek ta' f'dawni jina ħankun disponibli u jiġri xidri jina grat għal kull min attenda u ħasem f'dan ismiħ. Grazzi tas-sew. Uh, thank you very much, Mr. Commissioner. Grazie tassew, kommissarju nominat. Għadna fil-ħin kollegi, għandi xi tarif naddilkom. Il-kollega tiegħi la vija jekk tippermettuli informazzjoni għall kumitat MV l-ewwel qabel kollox, grazzi. Grazzi Jersey. Anka jien minna ħati xtaqt nrotħaj l-membri kollha tal-Parlament Ewropew u l-Kummissarju nominat għal mistoqsijiet u t-weġibiet li taw. Nixtieq ngħid l koordinaturi tal-Kumitat Envi laqa tagħna għall evalwazzjoni konġunta ħassir mill-10 sal-11 nofs għada fil-ħodu u mill-11 nofs sa' nofsija ħajkonna il-laqa konġunta tal-koordinaturi tal-Kumitat Envi u Industrija u għall-Industrija ħalli naslu għal riżultati tagħna dwar ismieħ. Informazzjoni għal kumitat itre laqa tal-koordinaturi ta' fusew meti imma ismieħ li jmiss fissija u nofs. Iktar ħaġa importanti aħna Nirringrazzjaw immens l opinjoni pubblika Ewropea li qed issegwina fuq l-internet fuq is-sajt tal-Parlament Ewropew u l-koll kemm intom li intom preżenti illum kif ukoll il-Kummissarju nominat. Nroddilkom il-ħajr.